President. Għanna sa rapport sur Tomasic dwar il-sajt kostali artiġjanali fir-reġjuni li dipendu mis-sajt. Hvala lijepa poštovana gospođo predsjedavajuća, gospodin. Grazzi, President, Kummissarju Vella, membri onorevoli, il-motto tal-Unjoni Ewropea maqudin fid-diversità Nafu, Ista ir-regoli sistek universali u ma jkonsidrawx tassew id-diversità li nsibu fl-Unjoni Ewropea ġewx mid-dispożizzjonijiet għal regolamentazzjoni tal-Mediterran u l-politika tas-sajt dwar il- sajt kostali artiġjanali joqtu musmar fuq rasom. Li kollha jiġu trattati bl-istess mod u minħabba dan għandna qafas leġislattiv li jakkas l-iżvilupp tal-komunitajiet li jiddependu mis sajt kemm fin-nofsinhar kif ukoll fit-tramuntana tal-Ewropa l-qafas il-ġdid għandu jiddefinixxi dan is-sajt kostali artiġjanali u il-sajt tradizzjonali Ewropew. Ruħat li għet jikkonsidra anki il-speċifitajiet ta' reġjuni differenti, nemnu li għandhom jiġu konsidrati numru ta' kriteri indikattivi bħad-das tal-bastimenti, il-tamir ta' stajtużat, il-tekniċi ta' stajtużati, il-tul anki ta' dawn il-bastimenti u anki karatteristiċi oħrajn pal-impatt tal-sajt artiġjanali u tradizjonali fuq il-komunitajiet. Naħseb għanna nerġu nikkonsidraw il-sajt kostar artiġjanali anki għal komunitajiet tal-gżejjer, dawn jiddependu tradizjonalment mill-sajt lejxin tagħhom huma voluti minn din attività sena kollha din attività tkun konformi 100% ma' l-inizjattiva ġdida gżejjer li hija mirata biex issib soluzzjonijiet komprensivi għal deklin demografiku ekonomiku tal-gżejjer jgħat tifittex anke biex ikun hemm ħarsien tal-komunitajiet dawn il-gżejjer meta wieħed anke ħares lejn il-talba tnaqqis tal-burokrazija nitolbu sabiex il-Kummissjoni u l-Istati membri jizguraw il-sajt kostali fuq skala zaħira jirċivi finanzjament adegwat mill-IMFF. Is-sajt addizzjonali huwa fil-qalba tal-ħajja tal-komunitajiet kostali u għandhom ikunu anke parti mill-iżvilupp tal-turizmu ta' sajt naħseb li għandna niżviluppaw il-wirt tas-sajt u d-diversità tas-sajt sabiex ninkludu għom anki fil-qasam tal-kultura u tradizzjoni rridu nżguraw illi dawn il-komunitajiet ikollhom ġejjieni bekk nappoġġaw diversifikazzjoni tas sajt permezz tal-izviluppar ta' attivitajiet anċillarji u anke fl-investiment ta' tamir ta' sigurtà l-innovazzjoni taħriġ permezz ta' dan għandu jkun finanzjament ta' attivitajiet li huma soċjalment, ambjentalment u ekonomikament viabli dan jista' jitlaħaq biss mal assoċjazzjonijiet tal-imprenditori, riċerċa tal riċerka, ċentri tekniċi, l istituzzjonijiet reġjonali u universitajiet. Għana bekk nitolbu l-Kommissjoni biex jagħtu appoġġ xieraq għabbażi tal-fond tas-sajt u sabiex tittieħed deċiżjoni se deċiżiva għal l-aċċess għal finanzament nix nirringrazzja lil daw kollha li kontribwixxew għal abbozzar ta' dan ir-rapport nix ringrazzja lil shadow rapporters u l-membri kollha tal-Kumitat tas-Sajt il-proposta tagħhom u l-kontributi tagħhom tul id-diskussjonijiet ippermettew li jkun hemm atmosfera tassew pożittiva. Jiena bħala rapporter nix nagħti ringrazzjament lil sajjida u l-esperti kroati li qasmu l-esperienza tagħhom magħna biex jagħtu impetu lill politika ta' ħita deċiżjonijiet. Dan iġib lura fiduċa fil-proċess demokratiku u jagħti tama ġdida li flimkien ma' ċittadini Ewropej nistgħu nbidlu dak kollu li jeħtieġ jitjib fl-Unjoni Ewropea. Tanki sew. Grazzi ħafna. Issa mmorru ba' sessjoni ta' kaċ ZI l-ewwel net. Francisco Jose għal minuta. Grazie ħafna, jina nilqa' dan ir-rapport. Ovvjament, is-sajt importanti għal Spanja 66% tal-flotta u fir-reġun tal-Galizja minn fejn iġin u għal 85% tal-bastimenti, ġifi 13 iktar minn 13.000 eh, bastiment. Umbat ovvjament il-proċessar ukoll u għalhekk anke l-kumitat tas-sajt kien dan ir-reġun u seta' jara bajnejh eh, l-importanza tas-sajt u mal-iktar dajjeżar biktar mill-familji u mal iktar dajjeżar biktar mill familji u ma' artiġanali u però hemm impatt ambjentali wkoll għax wara kollox huma jużaw inqas karburanti u għalhekk aħna bżonn nħarsu dawn il-flotta żgħar u il-Fond Maritmu tas-Sajt ġista stabilixxa l-kriterji għal pjan ta' azzjoni ta' żvilupp, kompetitività u sostenibilità tas-sajt artiġanali. u anke fil-Galiċċa stess għandna nikkonsidrawhom bħala prioritajiet għal mezzi kollha li jipprevedi il-fond għall iktar impjiegi biex ikun hemm ukoll ġenerazzjoni tal-futur tkun tista' ukoll taħdem dan il-qasam u biex intejbu l effiċjenza enerġetika ta' dawn id-dajjes. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Issa nadi l-kelma l-Sur Santos. Grazie ħafna, Signora President, Komissarju, ma seplu importanti ħafna nirrikonoxxu li dan ir-rapport tassew jiddefendi is-sajt f'reġuni ħafna imbeda. Jiena niġi mill-Gżejjer Azores u għanna bżon niddefendu u n-proteġu tal-frotot iż-żar għanna bżon ta' proġetti alternativi tal-blue economy. Rajna u kol f'riċerka xjentifika li jemżon nofru opportunitajiet ekonomiċi reali f'ambjent ġust. Jemżon naraw li mumma l-ostakoli ambientali, meta niġu għal diversifikazzjoni u nizguraw u kol xogħol tajjeb għas-sajjeda. Dan huwa importanti ħafna dan ir-raġunijiet kollha nixtieq norbot ma dak li hemm miktub fir-rapport iġifieri e, nespandu l-fond biex ikun jista' ukoll jiġbor sistemi illi għanna referenza li jom ximkien iħor. Grazzi ħafna. Naħseb illi nisa nilqal lil kulħadd li xtaq jitkellem fuq kaċtax fadlan ftit eh, ħin is-Sur Marja, skrazzi ħafna Signora President. Is-sajt eh, kostali huwa sostenibbli biex inkunu nistaw l eh, imprenditorija f'dan il-qasam ta' stati ma' fċerti stati membri il-gżejjer u iż-żoni kostali qed ħabtu wiċċhom ma' reċezzjoni u problemi demografiċi f'pajjiżi bħal Greċja li qed tibati mill-miżuri ta' austerità u mill-MOU il sajjida qed ibatu mill-effetti tal-politika tat trojka u eh, din iġabru reċessjoni ferm iktar ħarxa u għalhekk għandna bżonn miżuri biex nipromovu s-settur primarju biex nifakaw fuq il-blue economy biex nirevedu politiki li għandhom xaqsmu mal-gżejjer u l-żoni kostali u l-politiki rilevanti komunitarji u fil-kontest tal-Greċja il-taxxa ċessiva hemm bżonn tintemm. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Bilbao Barandiga għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Komissarju. Il-politika eh, komuni t-sajt emżon illi torbot ukoll ma' sajt tradizzjonali dak antik biex inkunu nistgħu nżommu l-attività tal-popolazzjoni tal-post u l-kultura tradizzjonali fuq il-libra Ewropej u għalhekk mħabba id-daqs tad-dajes aħna nixtiequ pjuttost kriterji li jorbtu għal din l-industrija anki għal dawn il-fotot iż-żar għal dik li għal manutenzjoni tal-attività għal dawn il-komunitajiet tal-kosta tradizjonali, aħna għanna bżonn ikonna sajt kreativ, iktar immaġinazzjoni fil-politiki u fil-mezzi ta' diversifikazzjoni ta' dat-tħul minn sajt U għalhekk aħna danna bżonn insomma fl-Ewropa il-wirt kulturali tagħna għax hawn il-flotot huma il-wirt kulturali u aħna għandna bżonn ukoll eh, natu turizmu ta' kwalità. U għalek anki grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa Sur Ferreira. Grazzi ħafna, Signora President. Il-riforma ta' CFP l-AKP ma mitx kontribut biex jissolvi problemi ewlenin illi bihom ibatu ħafna l-flototizzar tas-sajt. Anzi bil-kontra, eh, morna għallar, aħna għanna bżon nieħdu din l-opportunità biex nenfasizzaw dak li ilna najdu, għanna bżon nkunu pragmatiċi, għanna bżon ta' program tal-komunità li huwa affokat fuq il-flototizzar tas-sajjida, għanna bżon nieħdu approċċ xieraq għal problemi speċifiċi ta' dan is-settur permezz tal-innovazzjoni u reviżjoni tal-flotta nabżon intejbu dħul dan is-settur anki nintervjenu fil-katina ta' valuri jekk neċessarji. Għanna bżon illi il-żona ekonomika tkun tista eh, tħares il-komunitajiet u tihom aċċess għal risorsi ma rridux biss nitkellmu għanna bżon naddu għall-azzjoni, għanna bżon nieħdu miżuri speċifiċi, immirati, per miktar mill ħadna sissa. Grazzi ħafna, is-sur Davos għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Esis kollegi, nishtiq nifraħ li signor Tomasic għal rapport eccellenti illi se kontribixxi għat-titjib tal-ħajta kuljum tas-sajjeda. Ir-riforma tas-CFP li bdiet f'jannar tal-2014 eh, għandha eh, bħala għani titjib tal-miżuri ta' innovazzjoni, titjib tal-ħajja ta' kuljum tas-sajjeda, speċjalment il-benessri ta' dawn is-sajjeda fiż-żoni kostali. Għandna regolament tal-Mediterran illi jipprojbixxi tamir u tekniċi razzjonali fil-Mediterran. Din il-proibizzjoni waslet għal depopolazzjoni speċjalment mill-gżejjer. In-nies ma jistawx jaqlaw il-ħobsa ta' kuljum tagħhom u għalhekk għandna bżonn iddefinixxu skonti dawn il-flotot ta' skala żgħira u dik kostali skont il-karatteristiċi soċio ekonomiċi u speċifiċitajiet ta' ċerti reġuni u mhux biss bis-saħħa u id-daqs tal-dajes u għalhekk nasib ir-regoli esistenti tal Ewropej mhumiex tajbin. Grazzi ħafna. Onorevoli Matu għal minuta. Grazzi ħafna, President. Sis Komissarju, naqblu il-kol illi għanna bżon namlu sforz pal-Unjoni Ewropea biex nħarsu s-sajt. Nitkellmu fuq ħajja stil ta' vita li, ta' ħajja li għanna bżon inħarsu li tkun tista' tkun eh, tati dħul xira li kognem nem miżuri adattati u lekk għanna bżon miżuri speċifiċi dak li importanti ħafna reġun kif qalu koll kollegi tiegħi per eżempju il żoni ultraperiferiċi dawk beda ħafna biex hekk nigarantixxu sopravvenza ta' sajjida tagħna li jużaw tamiru teknika artiġjanali tradizzjonali li rispettaw ħafna l-ambjent il-sajt kostali f'dawn ir-reġuni taqbad id-fit mal-svilupp mħabba l-karatteristiċi ġeografiċi u minħabba l-fat li ma nbeda ħafna mill-kontinent u l importanti li konna mezzi li ħedġu dawn l-attivitajiet tas sajt u aħna naħdmu biex ikun hemm żvilupp innovazzjoni li permettu wkoll li garantixxu dawn il-flotot biex ikun jistgħu jiffinanzjaw ruhom. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna. Nikola Caputo. Minuta. Grazzi ħafna, President. il komissjon għandha bżonn tagħmel sforz biex tissostjeni proġetti innovattivi li jkun jista' jifavorixxu l-iżvilupp f'dawk ir-reġuni jitpendu mis-sajt għandha bżonn tagħti prioritajiet għal dawn il-proġetti li jżommu l-impjiegi u l-iżvilupp tal-gastronomija li għandha x'taqsam eh, mal-sajt tradizzjonali. Il-Kummissjoni għandha bżonn poġġa b'mod attiv l-investiment favur diversifikazzjoni tas-sajt fil-kommerċjalizzazzjoni kif ukoll fil-proċessar ta' prodotti tipiċi lokali u u wkoll eh, katina ta' distribuzzjoni u tipromuovi l-prodotti permezz ta' in ta' eh, etikettar lokali U għalhekk huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni u l-Istati membri iżidu progressivament il-kwota attribwiti lis sajt artiġanali biex hekk nifavorixxu dan it-tip ta' sajt li huwa tant favur l-ambjent u l-ekoloġija u għalhekk huwa importanti li nżommu bħala priorità dawn dan is-sajt artiġanali meta niġu biex nifinanzjaw il-Fond Ewropew eh, Maritmu favur is-sajt. Grazzi. Danke sehr und nun Grazzi ħafna. Is-Sur Jakob Ċiċ. Grazie ħafna, President. Il-CFP e, tider hija xi ħaġa illi politika maħluqa minn xi ħadd uh, burokratiku f'xi solar u li f'xi istituzzjoni f'Brussell. Dan ir-rapport huwa riżultat eċċellenti ta' xogħol negozjati twal u għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u ngħid kemm nappoġġah u nixtieq nara il-flotot żgħar ta' kostali illi ikollhom il-pożizzjoni fil-politika li stoq dan huwa importanti għal ħajja ta' kuljum ta' nies li jgħixu fil-Gżejjer għal promozzjoni tat-turiżmu kif ukoll għal gastronomija tal-Gżejjer jew ta' żoni kostali. Nixtieq ngħid kemm nappoġġa dan ir-rapport u nixtieq nippromovi dan ir-rapport fil-Kroazja u fil-ġuni kostali u gżejjer fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Peti. Grazzi ħafna, President. Jena nappoċċa dan il-rapport u nirringrazzja l-Onorevoli Tomasic għal proposta ta' ħalli temendi il-regolament fuq il-Mediterran u leġislazzjoni eżistenti fuq it-tekniċi u tamir eżistenti il sajt eh, fuq skala zaħira importanti kulturalment, ekonomikament, għal eh, gżejjer tal-Kroat. So lek jina tajbidu għal din inizjattiva biex nżidu il sajt fuq skala zaħira għal wirt storiku kulturali eh, tal-Kroazja. Il-proibizzjoni dan it-tip ta' sajt kellu effett ħasin ħafna fuq dan il-komunitajiet fi zoni <clears throat> kostali u l-gżejjer diġà qed ibatu mid-depopolizzazzjoni u s-sajt ta' skola żgħira u il- il-kultura tagħhom hija importanti ħafna identità kostali tal-Kroat, so lek nemmen għanna bżonn adottaw approċċ reġjonali meta niġu għal dawn it-tip ta' risorsi u għandna bżonn nikkonsidraw ukoll il- spesifiċità bioloġiċi, ekoloġiċi, eccetera, jekk iridu rrasnu it-tendenzi li jiġu mill-CFP antika. Grazzi ħafna. L-Onorevole Aguilera għal minuta. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nifraħ l-Onorevole Tomasic għax għamlet xogħol verament tajjeb u eh, kienet dejjem flessibbli għal kull proposta u issa għandna rapport li huwa tant adattat. Nixtieq ngħid sur Kommissarju illi il-kollegi kważi kollha għamlu referenza għal ħtiġa ta' definizzjoni ġdida eh, tal-flotta tas sajt artiġanali fuq skala żgħira u għalhekk ma nistgħux nitkellmu fuq id-daqs biss li identifika dan it-tip ta' dajsa ma bżonn definizzjoni ġdida. Imma definizzjoni mhux bizzejet għandna bżonn appoġġ espliċitu u kif għadna mill-lat operazzjonali ma wasannix għal soluzzjoni pozittiva imma għanna bżon eh, nużaw nusaw din l-opportunità tar-rapport biex ek ikonna t-turizmu fejn jipparteċipaw s-setturi kollha. U għalhekk nala billi nifraħ minn il-ġdid l-onorevoli Tomasic ngħid kemm nappoġġa dan ir-rapport. Grazzi. Verredna im Catch the Everfund nun Herr Issa il kellim li missa minuta, grazzi President, Kummissarju Vella. Jiena naħseb li huwa tassew importanti għalina illi ikonna il sajt fuq skala żgħira u kostali u artiġanali li dawn jiġu meqjusa fir-regolament. Importanti illi jkollna il-fondi u l-mezzi finanzjarji biex ikonna l-appoġġ meħtieġ. Naħseb li dan huwa messaġġ ċar 70% tas-sajjieda kollha jaħdmu f'dan il-qasam tas-sajt kostali u fuq skala żgħira. Ir-reġjonalizzazzjoni wkoll kellu parti importanti fil-proċess kollu, Kummissarju Vella. Importanti li issa jkun hemm ċertu libertà l-Istati membri biex bekk ma jkollniex approċċ ta' soluzzjoni għal kulħadd, soluzzjoni waħda għal kulħadd Irrid konna programmi speċifiċi illi jindirizzaw iż-żoni ta' bitu anki l-attività innifisa. Per eżempju, il-programm multianwali ta' ġestjoni għal Bahar Baltiku dana jfisser illi memx bżon reġistrazzjoni u dana wassal għal tnaqis ta' nefqa burokratika. Dana kollu huwa pożittiv u dawn huma wkoll messaġġi pożittivi li qed nibatu lil dawn is-sajjida li jistadu fuq skala żgħira. Dana jista' jgħin ukoll mal-pjanta Juncker bekk mixin fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Issa fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju Vella dwar dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Signora President, eżis membri parlamentari. Jina nilqa l-inizjattiva għal din l-opinjoni fuq id-diversifikazzjoni ta' sajt fuq skala zaħira u kostali u jiena minna ħati għaj nirringrazzja l-reporter Tomasic għal dan il-rapport. Ċertament il-EMFF li kif ta' fuq huwa font illi jati appoċ għal politika komuni tas sajt għal 2014 sa l-2020 kien ir-riżultat ta' negozjati bejn il-Parlament Ewropej u l-Kunsill. Grazzi għal fond l-istati membri jissa jistaw u probabilment jimplementaw ħafna minn dak li huwa mitlub jew propost fil-rapport. Il-fond fek jippermetti aktar għajnuna ta' 80% għall operazzjonijiet kollha brabta ma' sajt kostali u fuq skala żgħira. Per eżempju, startups sa' sajjeda zaza, is-saħħa u sigurta, diversifikazzjoni, sħubija bejn xenzjati u dawk li qegħdin ukoll jitħarġu fil-qasam ta' sajjeda, tal-lim tul il-ħajja, il-marketing u l-innovazzjoni. Madana kollu, hija responsabilità tal-istati membri li jiddeċidu taħt il-programmi rispettivi tagħhom operazzjonali li jiġu approvati sal-aħħar tal-2015 kif huma jindirizzaw il-preferenzi strateġiċi tagħhom biex dawna tassew jisarfu f'appoġġ konkret. Il-figuri għaddeja tip ta' sajt juruna ħafna affarijiet għaliex nafu li hemm 8% tal tunnellaċ gross issa jirrepreżentaw 3 kwarti kważi sew 75% tal-bastimenti ta' sajt u anki iwieġbu għal 12% eh, tal-ħadd u 16% tal-valur miżjud iżda jirrappreżentaw 48% tat-total ta' impjiegi u 36% tal-ekwivalenti fuq li fisser illi għanna proporzjon illi huwa sinifikanti illi huma fuq bażi ta' part-time. Bek dana jimplika illi is-sajt mhuwiex l-uniku sors ta' tħul għal ħafna sajjieda kostali u fuq skala żgħira u l-familji tagħhom. Bekk Dan it-tip ta' sajt u l-bastimenti għal dan is-sajt huma essenzjali għal reżiljenza u l-vijabilità ta' dawn iż-żoni kostali dipendenti fuq is-sajt ta' dan it-tip. U naqbel ma' dan, ma' kollu huwa fatt ukoll illi il-flotot tas sajt fuq eh, skala industrijali u ma wkoll importanti jirrappreżentaw il-valur tal-ħadd, il-valur miżjud u anki l-ekwivalenza ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Bekk. Minn tal-inqas dawn huma stant importanti għal viabilità ta' dawn iż-żoni kostali hekk kif huma l-flotot ta' sajt għal fuq skala żgħira. Il-fatt li 36 stok fl-Atlantiku issa qegħdin japeraw fuq MSY ifisser li l-flotot fuq skala kbira wkoll jistgħu jistadu b'mod sostenibbli fil-waqt illi jipproduċu valur miżjud u benefiċċji soċjali Minħabba dana kollu irridu nappoġġaw il-flotot kollha biex unevitaw illi ma jkonna politika simmetrika għalkemm aħna nirrikonoxxu illi hemm daqstant importanza għal sajt fuq skala żgħira u kostali għal dak intraqsam ir-rekwiżiti ta' kontroll dan it-tip ta' sajt jista' diġà jibbenefika minn kondizzjonijiet preferenzjonali ta' appoġġ mill-EMFF għall-installazzjoni ta' tamir ta' kontroll abort. Għal dak li għandu xaqsan proposta biex ikun aktar flessibilità għal rekwiziti ta' kontroll għal fond biex ikun hemm ukoll reviżjoni ta' regolament ta' kontroll irridu noqdu attenti hawnhekk biex nevitaw li danna iwassal għal riskju ta' ehm, situazzjoni fejn ma jkonniex aktar stocks u anki fejn naraw illi ħafna sajt fuq skala zaħira jisir f'ċertu zoni u għemmek ikonna drittijiet preferenzjali għal dawk li jistatu f'żoni bħal dawn u hemm riskju wkoll illi aktar flessibilità għal rekwiżiti għal dan it-tip ta' sajt jista' iwassal għal aktar situazzjoni ta' tħul u jkun hemm wisq attività fil-banda ta' fil-medda ta' sajt fejn diġa naraw li hemm ħafna pressjoni fuq stocks regolati u mhux regolati. Jiena konvint illi aktar flessibilità jista' jkun taħsara kemm fuq livell ekonomiku kif ukoll għal dak għandu x'aqsam l-ambjent. Issa dwar il-definizjoni tal-flotot fuq skala żgħira u kostali skont l-artiklu 314 tal-regolament dawn ikopru il-bastimenti mhux inqas minn 12 metru u li ma jużawx il-tamir eh, l-irkabtu ta' tip ta' tkarkir u dana kien inkluż ukoll fid-diskussjonijiet dwar regolament IMFF e ħafna alternattivi inklużi dak li ġi inkluż punt wieħed ar rapport kienu proposti analizzati kif ukoll diskussi iżda fl-aħħar mill-aħħar ma kienx possibbli li naslu għal ftehim fuq definizzjoni ġdida kif ukoll u kien hemm sitwazzjoni fejn ipproponejna dik li għandna u allura approċċ reġjonali jista' jkollu mertu iżda jkun hemm ukoll riskju ta' sitwazzjoni mhux indaqsa l kulħadd biex nikkonkludi. Il-flottot kollha inkluż il-flotta ta' skala żgħira u kostali huma essenzjali għal vijabilità kontinwa taż-żoni kostali. CFP ta' suċċess huwa l-aqwa mezz biex naċċertaw illi konna sostenibilità ekonomika u ambientali għas-sajt u anki għal dawn iż-żoni kostali appoċ pubbliku huwa disponibbli għal dana kollu u fl-aħħar kunu għafu illi aktar flessibilità tar-rekwiżita ra kontroll u biex ikun hemm kapaċità żejda u jew din tizdit fiż-żona ta' 12 il-mil nautiku jista' iwassal għal effett negattiv għal dawn iż-żoni u jiena nittama li konna aktar soluzzjonijiet fir revizjoni pjanat tal-regolament ta' kontroll. Grazzi ħafna għal ta' tagħkom, grazzi ħafna Sinjura President. Grazzi ħafna, Kummissarju, bekni nikkonkludu id-dibattitu il-votazzjoni s-sirada. U